għal-igwaljanza ta' nisa hemm xi kummenti li allura dina hija ratifikata u kollu ċevejt mill-autoritajiet tal-Ungerija talba biex titwarra l-immunità ta' Sur Tamas Deutsch skont il-regolament numru 6 paragrafu 3 dan din it-talba se tkun prezentata l kumitat tal-affarijiet legali. Is-Sinjura Magdalena Alvarez informati bil-miktub li ġit